ir-riżoluzzjoni ta' eh, eh, kontroparti ċentrali, hawnhekk qed nitkellmu dwar regolamentazzjoni aħjar ta' derivattivi u strumenti finanzjarji oħra, ma jiena nixtieq nħeġġeġ il-Kunsell u Kummissjoni biex iżguraw li din il-leġiżlazzjoni ta' importanti tieħu priorità assoluta fil-mandat li jmiss biex inħarsu aħjar l-investituri Ewropej kif ukoll is-sistema finanzjarja Ewropea. Xejn nirringrazzja lill kollegi tal immoddi u tal-preżent ħedma tagħhom partikolarment Jakob u eh, kollega ieħor eh, li eh, kienu tassew importanti fil-ħidma dan tasse Grazzi, grazzi. Grazzi tassew, zida kollega. Issa votazzjoni Wahda. Votazzjoni nominali miftuħa maluqa. U l-ewwel qari jala għawnek eh, votat vot favur eh, issa rapport Fox eh, fu servizzi fu fornitur ta' servizzi ta' crowdfunding għan negozi, votazzjoni nominali miftuħ votazzjoni maluqa u ta' għaddi għallek dan il-qarije tal-Parlament l għawrek il-rapport eh, naħteħal fuq eh, iswi eh, fl-istrumenti finanzjari. Votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni maluqa. Nistaw nal u l-ewel il-fasa tal-ewel għarive. Issa, rapport kozzolino fuq l-IRDF u l-Fonda Kozjoni. Nishtiq ehm, L-ewwel inressaq vot fuq proposta ta' ċaħda tal-proposta tal kummissjoni votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa. Il-proposta ma tgħaddix l-abbozz ta' leġislattiv qed nitkellmu dwar l-emendi hemm il-kumitat responsabbli vot blok favur kontra astensjonijiet jgħaddew eh, emendi mill-istess eh, kumitat kompetenti eh, vot separat fuq emenda tlieta votazzjoni mara l-miftuħa maluqa. L-emenda tgħaddi, emenda erba l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti votazzjoni mara l-miftuħa votazzjoni mara l-maluqa. taddi. 18 eh, f'żewġ partijiet. L-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet eh, taddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet eh, taddi. 19 żewġ partijiet, anzi f'tlet partijiet favur kontra astensjonijiet taddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Tlet parti votazzjoni li mela miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ma taddix. 20 eh, eh, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Tor Sux parti għed eh, l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni nominali magħluqa. Tgħaddi. Tieni parti dejjem votazzjoni nominali miftuħa magħluqa. tgħaddi 43 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra sanzjonijiet approvata, tieni parti votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni meluqa. Tgħaddi 48 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 54 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti votazzjoni nominali miftuħa, Votazzjoni maluqa. Provata 59 tal parti minnu favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 60 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 66 favur kontra sanzjonijiet ta' d 67 favur kontra anzi verifika nifsħu l-vot fuq 66 votazzjoni nominali maluqa. U taddi, maġġoranza kbira be. 67 favur kontra sanzjonijiet taddi, 68 favur kontra sanzjonijiet taddi, 69 favur kontra sanzjonijiet taddi, 70 favur kontra sanzjonijiet taddi, 80 favur kontra assenzjonijiet taddi. 82 votazzjoni mela l miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. 91 favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. 92 favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. 93 favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. 98 votazzjoni mela l miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tadi 101 eh, ve sex partijiet eh, votazzjoni nominali miftuħ fuq l-ewwel parti votazzjoni magħluqa. Tadi eh, votazzjoni nominali fuq tieni parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. Ma u tnejn, votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa. tgħaddi. 106 favur kontra sessjonijiet tgħaddi. 110 favur kontra sessjonijiet tgħaddi. 113 favur kontra sessjonijiet tgħaddi. 122 favur kontra sessjonijiet tgħaddi 225 favur kontra sessjonijiet ma tgħaddix 226 votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni magħluqa. ma taddix, be 227 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 33 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet taddijiet din parti favur kontra astensjonijiet taddijiet 228 favur kontra astensjonijiet ma taddix tgħaddix 212 votazzjoni numera miftuħa, votazzjoni magħluqa. ma taddix 34 favur kontra astensjonijiet taddi 229 favur kontra ascensjonijiet ma taddix 230 favur kontra astensjonijiet taddi 52 favur kontra astensjonijiet taddi 231 taqa 230 32 favur kontra sensjonijiet ma taddix 58 l-ewwel parti minnu favur kontra sensjonijiet tgħaddi tieni parti minnu favur kontra sensjonijiet tgħaddi 233 u allura Allura jaqqa 234 votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni maluqa. l-emenda ma taddix, 202 imma taddix 235 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix 196 e, sa 203 votazzjoni għamela l-miftuħa malu għamma taddix 73 favur kontra sensjonijiet ve jgħaddu 236 favur kontra sensjonijiet ve ma taddix 197-204 votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni magħluqa. Ma tadix 74, 75 u 76 favur kontra sanzjoniet ma jaddux 237 tadix aqqas 198 205 votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni magħluqa. ma jaddux 77-78 favur kontra sanzjonijiet jaddu 238 votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa. ma jaddux 83-191 favur kontra sanzjonijiet jaddu 1492 u 192 eh, kontra sanzjonijiet jaddu 193 ta' eh, d-dije eh, u allura jaqaw 85 u 86 80 ma taddix 239 194 jgħaddu 206 favor kontra sanzjonijiet ma taddix 88 favor kontra sanzjonijiet taddi 240 miftuħa votazzjoni maluqa. Ma taddix, 241 votazzjoni menar miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma taddix, 207 minu favur, kontra sessjonijiet, ma taddix, 242 favur kontra sessjonijiet, ma taddix, 243 votazzjoni għamela miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma 94 sa 97 votazzjoni għamela miftuħa, votazzjoni Ja, Jaddu, eh, u għallura 213 ta' 244 de favor kontra sanzjonijiet ma ta' disaw disajn, f'żewġ partijiet ma' t-sena votazzjoni mal miftuħ fl-ewwel parti votazzjoni magħluqa. Tgħaddi tieni parti eh, votazzjoni mal miftuħa. Votazzjoni Ta' di, u fa' Anzi, anzi, anzi, il-208 ma taqax minu favor, minu kontra, minu astensjonijiet. Namlu verifika fuq 208. Kollegi, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddix, 185 votazzjoni minar miftuħa. Votazzjoni maluqa. Zadix, mija f'ħames biċċiet l-ewwel parti ta' fenomena miftuħa maluqa. Tgħaddi tieni parti dejjem votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix it-tielet parti favur kontra sensjonijiet kħiġobkom votaw. Ma taddix raba parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Taddix raba ħames parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Istess ma taddix raba 188, 199 u 209 jaqgħu flimkien ma' 214. Lura ngħaddu għal 103 u 245 de. Votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni nominali magħluqa. Jgħaddu 186 votazzjoni nominali miftuħa. Magħluqa. ma taddix 246 eh, de votazzjoni nominali miftuħa, Maluqa. Ma tadix 105 favur kontra sensjonijiet taddi. 189 votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni maluqa. ma tadix 108 votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni maluqa. taddi 247 favor kontra sanzjonijiet ma taddi xebe 248 de votazzjoni mela miftuħa votazzjoni magħluqa. ma tadix metejn favor kontra assenzjonijiet be ma tadix 5 favor kontra assenzjonijiet taddi 215 u 216 għallura għaw, 217 favur kontra sanzjonijiet ma taddix, 218 favur kontra sanzjonijiet ma taddix, 211 favur kontra sanzjonijiet ma taddix, 195 u 201 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddix 11 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi 190 favur kontra astensjonijiet. Namlu verifika fuq 190. Votazzjoni magħluqa. Taddi, għallura jaqa 13, 14 favur kontra stensjonijiet ta' di ta' 219. Mijas. Eh, Tajpus, mela jaqaw kol 187, 15. Nifotaw fuq 15 eh, votazzjoni nominali miftuħa. Mistaxati. 220 favur kontra sensjonijiet eh, ma taddiċ 220 ta' 221 favur kontra sensjonijiet taddi 16 taddi 222 favor kontra sessjoniet ma taddix 223 votazzjoni għana mela miftuħa votazzjoni magħluqa ma taddix 25 favor kontra sessjonijiet taddi 224 taqa Allora, nivotaw fil posta tal-Komissjoni, votazzjoni għana manari miftuħa. Mutazzjoni maluqa. Ejva, proset, proset l-rapporter l-ewel qari tal-parlament tal-ek. Jana, issa rapport dalli fu eh, l standard ta' prestazzjoni tal-missjonijiet għal-karozza ta' passagġeri ġodda kif ukoll l-CVs il-ġodda Nishtu votazzjoni fuq eh, jam l miftuħa malu approvata 101 eh, favur kontra sensjonijiet ta' di proset l-rapport l-onorevoli Dalli. Il-rapport ris eh, fuq it-naqis tal-impatt ta' ċertu prodotti tal-plastik fuq l-ambjent. Nivvotaw fuq ftehim provizorju emenda 159 votazzjoni għana miftuħa, votazzjoni magħluqa. Taddi allura bekk nalqu l-ewwel qari tal-Parlament fuq rapport Tris, rapport Turkanu fuq eh, prodotti fertilizzanti bil-marka CE votazzjoni fuq eh, il-ftehim provizorju minn 405 votazzjoni għana miftuħa magħluqa parti għaddija eh, l-ewel għari tal-parlament eh, Inta mawnek, rapport ġeja fuq protezzjoni tal-ħaddiema ma' ir riski marbuta ma' esposizjoni għal karsinogeni u l-mutaġeni fuq posta xogħol. Eh, ir-rapporter tixtieq tieħu l-kelma. Jekk iġobkom u għad-dritt ta' rapporter, grazzi zor President, dan il-vot ħari, fuq din id-direttiva ħanejdu beċċari il parlament kellu eh, ambizjoni kbira fil għal dak li huwa ħarsien tal ħaddiema Ewropej. Eh, Daħħanna iktar minn tlet eh, l-element karsinoġenu li għalli aħna xtiq nirringrazzja eh, il-dawk tal-komitat eh, xogħol partikolarment il-Claude Roland u l-Onorevoli Rustak li kienu ħadmu fl-imkien miegħi fiż-żewġ relativi preċedenti, ma wkoll eh, il-nies rispettivi fehdan il-Kummissjoni li meta jridu tassew jitħabtu biex iħarsu id-drittijiet u kondizzjonijiet ta' xogħol tal- ċittadini Ewropej. Grazzi, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali maluqa. għadli eh, maġġoranza qawwija proset għal eh, l-ewwel qarija eh, il parlament jintem rapporta juta fuq regoli komuni għal ċertu tipi ta' trasport kombinat ta' prodotti bejn l-istati membri hemm talba minnaħa ta' Ravveli għajuto, jek joġbok. Grazie President, s kollegi, nishtiq l-ewel għabel kanċna ringrazzja għalli xedaw rapporters, bosta gruppi li eh, l eh, diskussjoni twila li kena għadijem u rruħom eh, kooperat attivi eh, u nemmen li hawnhekk għandna qudiemna punt importanti tal-pakket mobilità biex eh, kemm jista' jkun eh, niżbukaw it-toroq mill-merkanzija u nużaw mezzi oħra iktar sostenibilità trasport u d ċittadini Ewropej l-lum iktar minn qatt qabel ridu l-ħarsien u rispetta l-ambjent u mobilità iktar sostenibbli dak li għanna f'dan ir-rapport ma nistgħux ngħaddu mingħajru nittama illi nkunu nistgħu nivutaw fuq rapport kif għat jitressaq mill-kumitat rispettiv. Jekk joġobkom minu favur kontra astensjonijiet l-ewwel grupp tal-MND jaddu 89 favur kontra sanzjoniet ma jaddix, 84 de favur kontra sanzjoniet ma jaddux, 29 favur kontra sanzjoniet ta' 30 ċepeve favur ma kontra sanzjonijiet ma taddix 85, 86, jaqaw 87, votazzjoni ma' l-miftuħa, votazzjoni ma' l-uqa. Mm, ma jaddix, ma taddix, be, de minnu fuq kontra sessjonijiet ma taddix. Verifika, verifika fuq disajn de. Votazzjoni ma' l-uqa. ma taddix. 82 favur kontra sensjonijiet eh, ma taddix 92 favur kontra sensjonijiet ma taddix 91 favur kontra sensjonijiet eh, ma taddix 3 favur kontra sensjonijiet eh, taddi 88 u 83 ma dux mm, u allura ixtieq resalvo di posta l-Kummissjoni. Votazzjoni mela miftuħa, votazzjoni magħluqa. taddi bekk din ehm, tintema bekk l-ewwel qarija ta' dan ir-rapport issa rapport Bayer Egner fuq eh, il kwittan fuq eh, anzi l-iżvelar tal-informazzjoni marbuta minn Camtex għal ċertu kumpaniji u ferrat tagħhom eh, favur kontra sensjonijiet, proset għaddiet proset li żewġ rapporters issa rapport Novakov Krell fuq dispożizzjonijiet komuni għall-IRDF, għall-ISF Plus, il-Fond ta' Kozjoni u fondi oħra nishtiq nisotometti għal-vot u l ewwel qari ta' dan rapport favur kontra sanzjonijiet provat proset l kor korrapporters. Sanzjoni norma dell-artikolo 105 paragrafo 3. Issa, oġġezzjoni skont l-artiklu 150 eh, l-appoċ finanzjar l-frontier esterni u l-viza. Infakkarkom li hawnhekk għandna bżonn il-maġġoranza assoluta tal-Parlament favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Ħan iċċekkjaw. Votazzjoni miftuħa mill-lider għandna maġġoranza. Nara il-vot u din għaddiet maġġoranza qawwija. Issa, l-artiklu um, l-oġezzjoni il-fond tal-azil, migrazzjoni u l-integrazzjoni kif għamil qabel favur kontra stensjonijiet jaddi. Taddi din l-oġġezzjoni. Oġġezzjoni u kol il-fond il-fazola ta' soja ġenetikament modifikata niftaħ il-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U għaddiet issa Um, oġġezzjoni għal amħirru ġenetikament modifikat, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U din adottata. Oġezzjoni oġġezzjoni skont l-artiklu 106 ċertu użi tal-DEHP votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din tgħaddi. Oġġezzjoni u skont l-artiklu 106 ta' regolament qed dejjem qed nitkellmu fuq id-DEHP favur kontra astensjonijiet l-oġġezzjoni tgħaddi. Issa fuq ċerti użi ta' triossidu tal-kromju. Oġġezzjoni, paragrafu wieħed favur kontra astensjonijiet ħan iċċekkjaw fuq il-test oriġinali. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U din eh, eh, ma taddix biftit paragrafu numru 2 żewġ partit l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Rridu niċċeklaw l-ewwel parti votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. u din taddi t-tini parti favur kontra astenzjoniet ma taddix l-emenda numru wieħed favur kontra astenzjonijiet taddi tridu niċċekkjaw ejja niċċekkjaw fuq l-emenda numru wieħed votazzjoni miftuħa maluqa u nikkonferma li tgħaddi l-emenda numru 2 favur kontra, astenzjonijiet tjaddi l-emenda numru 3, favur kontra, astenzjonijiet tjaddi. Għan iċċekkjaw fuq il-numru 3, votazzjoni miftuħa, maluqa. Din l-emenda taddi. Issa, premessa ġej, me favur kontra astensjonijiet jaddi. Premessa esse, favur kontrarju astensjonijiet taddi. Il-premessa v, tridu nitċekjaw l-esse, naħseb li jemlem l-istess maġġoranza miftuħ il-vot malu U fil-fatt ekku approvat il-premessa v favur kontra astenzjonijiet għaddi. Premessa X favur kontra astenzjonijiet għaddi. Il-premessa Z favur kontra astenzjonijiet għaddi. Il-premessa a favur kontra astenzjonijiet għaddi. Il-premessa a C. favur kontra astenzjonijiet għaddi. Nivvotaw ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni eh, nominali miktuħa maluqa. u din tgħaddi. Nalqu għandna il-regolament ta' sur Kavada. Iva, nixtieq biss ngħid li peress li inti bdejt l-Olimpijadi tal-mod eh, kif inti għagġilt nishtiq nirringrazzja l-interpreti għax dawn ma għatawx qalbhom segwok. Iva, grazzi. Ni anki jiena, minn nishtiq nirringrazzja l-interpreti għax-xogħol li għamlu kull-jum. Issa, ħankomplu bil-rebbija qarbija e, ta' Benifej. Paragrafu 7, favur, kontra, astensjonijiet li għaddi. L-paragrafu 47, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu Mela, għalli ċekjaw it-tini parti niftaħ votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Taddi, paragrafu 48, l-test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Taddi, tini parti favur kontra astensjonijiet taddi. Issa nivolutaw riżoluzzjoni kollha, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa maluqa u tati. Nishti nifraħ il-rapporter, nirringrazzja l-kollegi kollha. Yes, <laughs> I think so. <laughs> Riprendiamo. Nistaw inkomplu. U issa se nitkellmu dwar ir-rapport ta' Fajjon, ġifiri il-pajjiżi terzi l-elenkar tagħhom, il-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom qed jaqsmu l-fruntiera esterni. U ġifiri dawk ċittadini li huma eżentati minn din il-ħtieġa, ġifiri l-Kosovo. Qabel nisimgħu il-Tanja Fajjon nixtieq nitlobkom biex ek se toħorġu ek joġobkom tirrispettaw ir-rapporter li se titkellem hekk joġobkom oħorġu kemm jista' jkun bil-kwit. do la parola alla Nisimaw li rapporter ek joġbok, sinjura. Nirringrazzjak, President, kollegi. Nispera li kuna hawn ftit skiet fil-kamra għax se nitkellmu fuq suġġett importanti u anki jaħraqa. Eżis kollegi, jgħid il-President, ejja nirrispettaw il-rapporter Tanja Fajjon. Iva, kollegi, l-lum edin niddiskutu għal darboħra għawnek f'din il-Kamra dwar il-liberalizzazzjoni tal-vizis għal Kosovo. Suġġett diffiċli, sensittiv, għax il-Kosovo huwa l-aħħar pajjiż mill-Balkani tal-Punent li għadu ma neħiex il-bżonna l-vizas għall-Unjoni Ewropea. Nixtieq infakkarkom li l-Kosovo huwa konformi ma' kull rekwiżit ġifiri għal reġim mingħajr vizas u dan ilu. U hawnhekk il-Parlament Ewropew tal-edeja li il-vizas għandhom jitneħħu dan ukoll ilu. Il-Kummissjoni Ewropea rikonixxiet li il-Kosovo qiegħed konformi ma' kull kriterju u nixtieq infakkarkom li l-Kosovo kellu ħafna l-iktar li kellu kondizzjonijiet meta nqablu mal-pajjiżi l-oħra tal-Balkani tal-Punent. U xi ftit ta' eh, xurilu il-Kosovo kellhom u kol eh, jifirmaw l-ftejl mal-Montenegro fuq il-frontieri. Kienu kien għet kwistjoni diffiċli ma rnexxilhom ukoll anki l-ġlieda kontra eh, l-korruzzjoni fuq il-livelli qoli tal-pajjiż. Għalhekk jiena nerġa' nirrikomanda li għada nikkonfermaw il-liberalizzazzjoni tal-viża sal dan il-pajjiż. Biex inkun onesta, il-pajjiżi l-oħra tal-Balkani eh, tal-Pument m'għandhomx bżonn viża għalhekk ikun messaġġ importanti ħafna ċittadini ta' dawn il-pajjiżi li jixtiequ jissieħbu mal-Unjoni Ewropea, imma mhux biss huwa importanti għall-ekonomija, għall soċjali imma anki l-kuntatti xi fisser għan-nies. Il-Kosovo bħalissa fil-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent huwa l-iktar pajjiż li qiegħed jinsab il-bot minn kollox f'kull terminu irridu nifuka fuq ir-riżultati li kiseb il-Kosovo għalhekk jiena il-kritika tiegħi hija għal dawk il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea li ma żammawx mal-weda tagħhom li kienu qalu li meta dawn jilħu l-kriterji kollha eh, niliberalizzaw il-viżas. U għalhekk insaqs il-Kunsill għaliex ma poġġewx dan il-punt fuq l-agenda. Meta se jagħmlu dan qegħdin nitilfu l-kredibilità. Il-pajjiż u nista l-politika, il-negozjanti jew anki il-kriminali ma joqodux jistennu il-vizas li ma jkunx hemm vizas daw, e, jisibu l-kaptu ta' kif jivvjaġġaw. Ovvjament, hemm limitazzjonijiet għall vjaġġar mingħajr viża il-kampanji għaddejjin u hemm bżonn aħna inżommu mal-wedit tagħna. Infakkarkom ukoll <clears throat> f'każijiet oħra fejn ħejna il-viża sal-Ukranja pereżempju minn jum għalada minn jom u issa għaw xi gvernijiet li għedin blukkaw l-iżgħar pajjiż fil-Balkani tal-Punent. Għalhekk jiena nagħmel appell aħna l-mandat tagħna se jispiċċa Għalhekk nixtieq li għada nikkonfermaw il-mandat li intom diġà tajtunni. Jiġifieri li aħna ehm, naqblu li għal Kosovo għandhom jitneħħu il-vizas il-pajjiż nerġa' nintenni hija konformi ma' kull kundizzjoni u ma' issa il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea li mhumiex qegħdin jiddeċiedu għawis każijiet fejn hemm blokk mill ta' ċertu gvernijiet fuq il- u jimblukkaw ukoll il-kredibilità tagħna qed nitkellmu fuq kwistjoni li toħloq frustrazzjoni fost iċ-ċedini tal-Kosovo aħna nitolbuhom biex jagħtu ċertu riżultat, dan jagħtuhom bat aħna ma nżommux kelmitna. Mhux il-Parlament Ewropew aħna xogħolna minnieh. Issa l-affarijiet qegħdin fidejn il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea għalhekk għada nikkonkludu l-ewwel qari qed jaġobkom għanna bżonkom għax in-nies tal-Kosovo qegħdin attenti għandhom ħafna stennijiet minn għandna u hemm bżonn inżommu l-wedit. Iva, grazzi, grazzi ħafna. Aziza, kollega, u skużani li kienaw l-istorbju fil-bidu meta bdejt il-diskors tija kissa għal kommissarju eh, Avramopoulos għal-kommissjoni. Grazzi, President. Kollegi, dan id-dibattitu nil-għawjena fuq il-liberalizzazzjoni tal-vizas għan-nies tal-Kosovo. tal vizas għannis għan nies tal kosovo U nixtieq għal darboħra nirringrazzja r rapporter il sinjura Fajjon. Għaxi, tkompli taħdem tkompli tagħmel l-isforzi biex vejjem tappoġġa din il-proposta. Mindu aħna bdejna dialogu għal liberalizzazzjoni tal-viżas fl-2012, il-Kummissjoni ħadmet bisħiħ mal-Kosovo biex tejn l-autoritajiet biex dawn jaslu għal eh, parametri kollha tal-roadmap eh, tagħna biex jitneħħu il-viżas. <clears throat> Fl-erba' ta' Mejju tal-2016 bispiċċajna rapport tagħna konna qedna l Kosovo ħa eh, pass importanti għal reġim mingħajr visas u għalhekk aħna konna proponejna li nneħħu il-visas għal nies tal-Kosovo ġifri għabbażi tal-fatt li meta jiġi tiġi adottata l-proposta mill-Parlament u l-Kunsill il-Kosovo ikun diġa irratifika il-ftajim tal-frontieri fej il frontieri mal-Montenegro u ikun em, sab il-kaptu tal-problemi tal-kriminalità organizzata u anki l-korruzzjoni. Sentej wara, fit-18 ta' lulju tal-2018, wara l-sforzi u l-progress kollu li sar, il-Kommissjoni konferma li l-Kosovo issa kien lesta il-benchmarks kollha tal-roadmap tal-liberalizzazzjoni tal-viża anki iż-żewġ eh, rekwiżiti li kienu għadhom pendenti qabel. Għalhekk aħna tlabna l-Kunsill u il-Parlament biex javvanzaw bil-proposta li konna għamilna aħna. Nixtieq nirringrazzja eh, dan il-Parlament għall-appoċ ta' malaj li ta' għal-proposta tagħna. Nixtieq infakkar li l-konklużjoni tal-ftejim tal-frontieri ma' Montenegro huwa verament paż ta' ġgant il-qoddim. Ma kienieċ ħaġa faċli din il-kwistjoni. Anki ġifiri mħabba l-sensitivita politika u dan l-affarijiet irridu nejduhom numru ta' stati membri kienu uraw tħassib tagħhom imħabba il-problema ta' migrazzjoni mill ċittadini tal-Kosovo u li ridna nitalmu mill-esperjenzi tal-passat jiena naf x'inhu da tħassib u nista' nifmu kol il-Kosovo u kol jaf xinu, da, xinu ma dawn il-problemi u għet jikkolopera jikopera ma ċertu ċstati membri biex jitaffi il-riskju. Aħna se inkoraġġejna u se nkomplu ninkoraġġixxu l-awtoritajiet tal-Kosovo biex jimplementaw il-parametri kollha isaħħu il-qafas kontra l-korruzzjoni u l-istat tad dritt tagħhom u biex ikomplu x-xogħol li qed jagħmlu fuq l-immigrazzjoni s-sigurtà u naraw li jikomunikaw dejjem ma' ċittadini u jispjegaw li ċittadini xifisser il-reġim minar vizas. Nishtiq fakkarkom li l-Kosovo huwa l-unika pajjiż imsieħeb tal-Balkani tal-Punent li mandux ftehim tal-faċilitar tal-vizas. U l-ċittadini huma l-uniċi tar-reġjun li għandhom bżonn viża biex jiġu fl-Unjoni Ewropea. Jiena ħafna drabi qed meta inti tivvjaġġa mingħajr viża si fisser li għandek drittijiet u dmirijiet u l-awtoritajiet tal-Kosovo jafu dan l-autorità tal-Kosovo għamlu in-naħa tagħhom, il-biċċa xogħol tagħhom u dan jiena nittama li se jkomplu jina nitlop nitlob lill membri ta' din il-Kamra biex inkoraġiċu il-Kunsill biex jerġa' jiġi madwar il-mejda tan negozjati biex jaċċetta din il-proposta biex nilħqu ftehim. Grazzi, grazzi ħafna, zis Kommissarju, issa għal lafet, issu xoltes għal minuta. Ringrazzjak, President. Bħala standing rapporter għal Kosovo fil-Kumitat Afet tal-Affarijiet Barranin, għandi dawn il-punti x'naqsam magħkom. Il-Kosovo verament iffaċċja sfidi kbar u huma ratifikaw il-ftehim tal-frontieri mal-Montenegro. Kienet kisba eh, mhux kif ġipu laħaq din. Kienet eh, xi ħaġa diffiċli li jagħmluha imma għamluha. Kien l-aħħar pass li suppost resqithom lejn il-liberalizzazzjoni tal-viża. Kien hemm ukoll avvanz fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, l-korruzzjoni, u nixtieq ngħid li dawn kienu rekwiżiti min tal-Ewropa. Imma Umbat, aħna ma minna xej biex inneħħu il-vizas. Il-Kommissjoni Ewropea l parlament Ewropew għalu li qed jaqblu li jiġu e, e, mneħħija l-vizas imma l-Kunsill għat ma ħadem fuqha. Għanna situazzjoni waħda li mux qed tagħti riżultat u bekk qed jitlef il-kredibilità aħna wkoll aħna għandna l-obbligi mal-kollegi tagħna. Grazzi ħafna issa bil-gruppi politiċi il-PPE is-sur Ademov għal 3 minuti. Grazzi, President. Mill-bidu ta' dialogu bejn il-Komissjoni Ewropea u l-Kosova nistgħu ngħidu li kien hemm erba rapporti fuq l-avvanz u l-progress tal-Kosovo. F'Mejju tal-2016 il-Kummissjoni Ewropea ħarġet iż-żewġ proposti tagħha. Ġifieri li Kosovo għandu jirratifi jagħmel ir-ratifika tal-ftehim tal-frontieri mal-Montenegro u jkompli jiġilet kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Dawn iż-żewġ rekwiżiti saru u hekk insibu fir-rapport tal-2018 Ma dana kollu imma il-fulfil kellu bżon u kol jilqa u jat riżultat fuq 95 kriterju ieħor. U dan għamluħ kollu laqawom u taw riżultat għalhekk u wasal iż-żmien li nuru ċittadini tal-Kosovo li aħna jimpurtana minnhom jimpurtana mill-ħbib tagħna li qegħdin għadhom barra mill-Unjoni Ewropea rridu nuru biċ-ċar li meta jkun hemm riżultati, meta l-kriterji jintlaqgħu, meta il-pajjiż ikun konformi magħhom, aħna hemm bżonn inżommu l-weda tagħna. F'dan il-każ ifisser li ċittadini tal-Kosovo jistaw ukoll għandhom id-dritt tal-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea. Kif diġa edna l-Kosovo huwa l-uniku pajjiż tal-Balkani tal-Punent li ma jistax jivvjaġġa fl-Unjoni mingħajr viża. Liberalizzazzjoni tal-viżas manda xejx taqs, mandux jaqsam mal kriminalità nixtieq infakkarkom li n-numru ta' dawk li jitolbu l-azil mill-Kosovo niżel ħafna mod drastiku. Il-Kosovo bdiet kampanja, firmat il-ftehim, il-kampanja wkoll eh, ma' ċittadini dwar xi tfisser eh, xi fisser li vjaġġar mingħajr vizas hemm ukoll għafas leġislattiv dan il-pajjiż li jkopri kull tip ta' terrorizmu u juża wkoll l-odot internazzjonali biex jiġilet kontra terrorizmu. Il-Kosovo huwa konformi mal-rekwiżiti l-oħra, pereżempju r-ritorni, l-integrazzjoni mill-ġdid ta' ċettadini tiegħu, il-mod ta' kif jimmaniġaw il-frontieri, sigurtà pubblika, għalhekk għandna nivvutaw favur il-liberalizzazzjoni tal-viża għal Kosovo. Grazzi, grazzi ħafna kollega. Issa, l snd il-Sinjura Sipel, għal żewġ minuti. Grazzi. Grazzi, President. Kollegi, għal-iktar minn tliet snin issa ilna nindiskutu l-proposta tal-Kummissjoni biex inneħħu il-bżon tal-viza sal-ċittadini tal-Kosovo. ta' kizmin, żmien il-Kummissjoni net konvinta li l-Kosovo kien wasal ġifiri eh, biex ikun konformi mal-kriterji kollha. U dan sarx il-Komissjoni ikkonferma dan kollu fl-Ulju ta' sena l-oħra. Imma sallu, lum illum mhux qed fuq riżultat ta' trialogo, ir-roadmap għal liberalizzazzjoni tal vizas saret erba snin wara eh, li kien hemm liberalizzazzjoni għall Balkani tal-Punent l-oħrajn. Iġifiri dan kollu qiegħed jitfa' lura l-integrazzjoni tal-Ewropa. Kif nistgħu nispjegaw liċ ċittadini li l-Unjoni Ewropea tibqa' żid mat-talbiet tagħha li dawn eh, eh, jiġu ehm, ehm, kondizjoni toħra li jiġu mill l għada. Dan eh, xejjen il-kredibilità li l-Unjoni Ewropea jista' jkollha mal-ċittadini tal-Kosovo u anki ma' oħrajn li mhux qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Il-wedit li għamilna l-Kosovo irridu nżommuhom. Iva, ċertu stati membri għadhom ma rrikonoxxewx dan il-pajjiż bħala stat indipendenti. Imma għal-liberalizzazzjoni tal-viżas ir-rekonixximent il-fatt li jiġi rekonoxxut l-istat mhux importanti. Il-dokument tal-vjaġġar irid ikun rekonoxxut. Dawn nafu li huma siguri. M'għandniex indumu iktar il-prerequisiti għal liberalizzazzjoni tal-vizas intlaqaw, il-Parlament ħa pożizzjoni sar issa iż-żmien li l-Kunsill qasbis hija ta' illum li jieqaf mi jimblokka din il-kwistjoni sabiex l-Unjoni kollha kemm tkun tista' iżomma l wedi tagħha. Lega adesso a nome del gruppo dei conservatori e riformisti europei la parola all'onorevole Bistisen per un minuto e trenta, please. <clears throat>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 Eh, jitlob li l-Kunsill jibda eh, miexi fuq dan li għati blokka il kwestjoni Ma l-kollegi tal-ICR għedin jikritikaw il-fokus fuq din il-liberalizzazzjoni fuq il-viza. Meta nikkonsidraw il-kriminalità organizzata, naraw li jem problemi gravi fil-Balkani tal-Punent, mod ġenerali, unħossi li ħaġa importanti illi għatanna eh, bżon ta' viza fil-kas tal-Kosovo. <clears throat> Barra minnek, jena eh, imħasseb fuq il-liberalizzazzjoni dejjem iktar li qed issir pjuttost eh, komuni fil-Balkani tal-Punent. Fuq fu, fu il-sikurezza ta' ċittadini Ewropej irridu nkunu kawti. U il-ħtieġa tal-viża hija verament Eh, strument tajjeb meta wieħed irid jiffiltra il-persuni li jistgħu jidħlu. Eh, meta wieħed is eh, dawn il-ħafna migranti li ġew intbatu lura iridu nkunu kawti. Issa fisem il-grupp għald il-Senjura Mlinar. Grazzi, President. Kommissarju, jiena nishti nibda billi nirringrazzja lil Tanja Fajon u anki il-rapporteurs shadow għall-isforzi kollha. Il-fajl ilu għaddej minn 2016 u ġadda kizmin iż-żmien il komissjoni kienet proponi neħi din il-ħtieġa ta' viża għal persuni eh, tal-Kosovo. Kif diġa għal il Avramopoulos, il-Kummissjoni fl-Ulju li għadda ħabbret illi żewġ l-iktar ħtiġijiet importanti għal visa waiver diġa ġew introdotti. l għonet il-Kosovo ratifika ftejn mal-Montenegro u anki eh, saħħaħ il- eh, Is-sitwazzjoni e, fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata. F'Settembru votat anki biex tidħol f'negozjati istituzzjonali u għadda se nivvutaw eh, biex nżommu il-pożizzjoni u biex hekk il-visa waiver tkun tista' tidħol fil-mandat il-ġdid. Ila e, wis e, imżamma f'din is-sitwazzjoni u sar il żmien li e, natu dan il-privileġġ il, dan il-pajjiż. <clears throat> dawn jista biss e, e, e situazzjoni ekonomika anki fil-kummerċ mal-Kosovo. E, Dan jista jgħin kol biex jinsaħħu ir-rispett drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt. E, Il-visa waiver tista' jkollha effett anki fuq il-kontrabandi il kontrabandi tal nies mem lebda raġuni illi kunem preġudizzju biex ma nħallux il-persuni tal-Kosovo jitħlu fi zona Schengen. <clears throat> Grazzi. Issa, fisem il-ħodor, il il-Sinjura Valero għal-minuta. Grazzi, President. Den inte strider mot internationell rätt. Naħseb eh, li l-sħubija tal-Kosovo mhijiex xi ħaġa kontra trattati u għas kontra liġi internazzjonali. Eh, hemm Franza, hemm eh, l-Ispanja, Greċja, Ċipru, l-Slovakkja u pajjiż ieħor li nafu li għandhom eh, ruol nafu wkoll illi eh, huma qed iħarsu wkoll il-kriterji fissati eh, fl-1995. <coughs> Irridu naraw illi ikun hemm kriterji li jkunu bażati fuq il-mertu u mhux fuq aġendi politiċi barra minn hekk nafu illi kien hemm fil-bosta komitati eh, specializzati eh, eh, favu, voti kontra, be, aħna tal-inqas minna ħatana favur, pero. Grazzi, issa fissem il-GUE NGL, Signora Verġia. Zewċ minuti. Ġivu sam. Jek joġbok, Mari Kristjana, grazzi, grazzi. Fabjaba, għet nitkelmu dwar pajis tan qasa eh, minna xar miljon ruħ nafu illi eh, l-gwerra waslet għal iktar minn 13.000 eh, imwiet il-liberazzjoni tal-viza, għet nitkelmu dwar xor sej viza ovvjament, għet għet nitkelmu dwar mal-unika viza li saw noħorġu, il-Montenegro u Serbia il-lom dawn it ta' visi eh, mill-2010 law u anki pajzi oħra kisbu għam eh, diġa fil-Balkani tal-Ponente. Nasab li pero rridu sa narfu eh, il-progress li sar minnaħat tal-pajis. Għanna f'temiet liberizzazzjoni li diġa għedin fis-seħħ meta għedin is esempio Tonga, Vanatu u oħrajn fejn ngħidu li ftit, ftit hemm possibilità li ċittadini minn dawn il-pajjiżi jiġu hawnhekk ħlif xi turisti privileġġjati meta mqabla mal-Kosovari li staw jaslu fuq territorju tagħna. U rridu narfu wkoll ir-rwol ta' l-ETIAS u ta' attrizzativi Ewropej oħra. Naħseb li ħafna drabi nitkellmu dwar il-korruzzjoni u l fat li għajm sistema ġudizzjarja batuta, pero eh, nafu li kienem eh, fl-2016 eh, rizoluzzjoni u minnaħat tal-Komitat rispettiv tal-Parlament rapporta approvat fl-2018. Pero seba stati membri li għadhom ma rekonoxux il-Kosovo dan mek jarfat li eh, appell għal-iktar ċirkolazzjoni ħielsa u liberazzjoni tal-viza eh, tal-Kosovo. Għalek jena nixtieq eh, minn qalbi nħedġaċ ehm, dan il-rapport u napoġġa l-rapporter li għalli tassew u ħadmet Grazzi ħafna. Issa fisem il-grupp ENF l-onorevoli Zilstra għal-minuta u nofs. Grazie, President. Għad raġunijiet li mumiex ċar, il-Kummissjoni Ewropea t-introduċi il-liberalizzazzjoni tal viza għal ħafna pajizi, eh, l-iktar pajjiżi possibbli, wissa anki il kosovo Il-Kosovo illi dikjarat indipendenza ma ma ġietx rikonoxxuta mill-Unjoni Ewropea kollha, Un mbagħad il-problema anki tal-kriminalità. Jena, nishti waqafhom fil-frontiera dawn il-kriminali, ma l-Kummissjoni ma jidirx li tixtieq tagħmel l-istess. Il-kwissjoni eh, kien hemm missjoni biex inwaqfu eh, biex eh, nerġaw nibnu l-istat ta' dritt emmek ma mar din il-missjoni hemm ħafna droga u il-tim eh, Olandiż eh, fil-Kosovo deskrivit il-situazzjoni eh, b'dan il-mod. Eh, eh, eh bastimenti jista eh, jista jaħdem tajje, pero jekk għandu toqba fih jidħol ilma u jere. Jena ma nistax nifhem kif il-Parlament jista' jkun a favur ta' da. Eh, u jien se nivota kontra. Grazzi għajt il-President, issa nisimgħu minant il-Sur Epitidejos għal minuta. Grazzi President. Grazzi President. Il-vantaġġi il wihet ikun fl-Unjoni Ewropea jew ikun ħiles mill-viza huma ċari. Imma rridu nizguraw il-situazzjoni Ija tajba. Il-gvern tal-Kosovo iva għamel ħafna eh, titjib, però ma milx biżejjed biex jelimina il-kriminalità. Attualment il-pajis huwa rifugju għal nis mill-ISIS u qegħdin jipprovokaw anki l-pajjiżi rab, raba, hemm problemi fil-frontiera ma' Serbia u anki hemm dwana uh, eh, fuq il-prodotti serbjani. Aħna. Nafu li għandhom anki miri espansjonistiċi u għalina mhuwiex possibli li aħna nibdew